kollega li l-kolna fuq, ġie elett bħala membru tal-Parlament Ewropew b'effett mill-5 ta' Settembru tal-2016. Is-sur eh, Danti ser jieħu post is-sur Roberto Gualtieri illi bħalma l-kol tafu issa huwa parti mill-Gvern Taljan. Nixtieq nilqa lil dan il-kollega il-ġdid u tajjeb li ngħidlu huwa tijaj u wkoll. u skont ir-regoli tal-proċedura se jkollu d-drittijiet sħaħi li jattendi laqgħat u jkun jista' jipparteċipa fil-laqgħat u l-korpi kollha tal-Parlament. Nilqgħu lis sur Danti u nixtiequlek u suċċess fil-Parlament Ewropew. Forsi tista' tqum bil-wifqa, Iva, nilqgħuk u nawguraw kull suċċess. Bekk ngħaddu għal votazzjonijiet illi se jkunu qasra llum però xorta waħda importanti l-ewwel votazzjoni il-ħatra tal-president tal-ecb il-bank ċentrali ewropew is-sinjura christine lagarde il-votazzjoni se tkun b'vot sigriet votazzjoni miftuħa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 ir-riżultat huwa 394 favur 206 kontra u 49 astensjonijiet nifirħu lis-sinjura lagarde it-tieni votazzjoni il-ħatra tal-viċi president tal-bord ta' superviżjoni tal-ecb il-Bank Ċentrali Ewropew huwa vot fuq il-ħatra ta' Yves Mersch. Vot sigrit ukoll u l-votazzjoni miftuħa. Die Abstimmung ist geschlossen. Votazzjoni magħluqa. Għanna 379 il-vot favur, 230 kontra u 69 l-astensjoni. Bekk il-kandidat ġie approvat rebaħ il-maġġoranza u nifilħulu. Nadu issa għattilet votazzjoni dwar it-tnedija ta' skambju awtomatizzat ta' dejta fir-rigward ta' dejta dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi fl-Irlanda. Dan huwa rapport ta' Sur Lopez Aguilar. Mhux ħajkonna votazzjoni sigrita, però ħajkonna votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Is geschlossen. Votazzjoni maluqa. tmenin favur, 59 kontra, 29 l-astenzjoni. Bekk ir-rapport huwa adottat. Ich komme, wir kämen jetzt zu den Erklärungen der Abstimmungen. Issa, nistgħu ngħaddu għall-ispjegazzjoni tal-voti, però ma kien hemm ħadd illi talab illi jispjega l-vot tiegħu bekk il-seduta hija ġurnata sa tlieta ta' orlof l-ikla tajba.